Fuq l-agenda issa għanna id-dikjarazzjoni tal konsillu l-Kommissjoni fuq il-summit bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja. Bido la parola a nome del Consiglio al Ministro Venizelos. Prego. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, παρότι... Grazie signora Presidente. Signuri, minkejja il-presidenza tal-Konsell ma tħux sem fil-laqat eh, bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja jew inkella stati terzi oħrajn. Aħna kontenti illi qegħdin hawnhekk biex natukom informazzjoni dwar x'ġara waqt is-summit bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja il-ġimgħa li għaddiet. Din kienet laqa li f'mument diffiċli ħafna Eh, ovvjament minħabba kriżi li hemm fl-Ukrajina, tatna l-opportunità biex niddiskutu bil-miftuħ aspetti fondamentali ta' relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja. Rridu nifmu li dawn l-iżviluppi rridu nindirizzaw b'tali mod illi se jippermetti l-ftejjim ta' sħubija li għanna biex eh, jimxi l-qoddim għaliex għaliex l-approċċi tagħna huma differenti, opinjoni differenti dwar eh, kif għandha tkun is sħubija tal-vant dwar is-sitwazzjoni fl-Ukrajina fuq punti oħrajn illi huma diffiċli illi jien nemmen illi huma faċilment wieħed jista' jsib soluzzjoni għalihom. Eh, taħt il-patroċinju tal-Organizzazzjoni Dinja tal-Kummerċ eh, saru passi l-qoddim u hemm affarijiet issa li jridu jiġu rispettati, impenji li tieħdu li jiġu jiġu rispettati. Kienet ħaġa tajba li stajna nitkellmu fuq dak il-livell mal-Ministru Lavrov u anki diskussjoni li kena dan l-aħħar bħala Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Istati Membri dwar kif aħna naraw li se jiżviluppaw relazzjonijiet tagħna mar-Russja waqt dik is-summit kellna dialogu miftuħ fuq dan il-kwistjonijiet kwistjonijiet u aħna nilqaw l-intenzjoni tal-Federazzjoni Russja li tkompli tipparteċipa f'dal proċess. Aħna nafu li Russja tifhem x'inhuma l-isfidi għal relazzjonijiet bejnietna u jifmu u koll illi għandhom u koll interess għawi biex ikompli kooperaw mal-Unjoni Ewropea. Fu l eh, level l-iktar kostruttiv possibli naħseb li l-Kummissarju Fule illi għamel sforzi gbar se jkun jista' jgħidilkom aktar dwar dan u jkun jista' jispjegalkom eżattament x'kienu konklużjoni ta' dawn id-diskussjonijiet. Jiena rrid nisħa illi għaż-żewġ naħat huwa ċar illi aħna niddependu fuq xulxin. L-Unjoni Ewropea hija l-ikbar imsieħeb kummerċjali ta' Russja u aħna nirċivu ħafna mill-esportazzjoni tagħhom u aħna tielet eh, msieħeb kummerċjali, l-akbar msieħeb kummerċjali wara l-Istati Uniti u r-Russja u ċ-Ċina. Jista' jkun hemm stabilità fil-reġjun jekk l-Unjoni Ewropea u r-Russja jikkooperaw flimkien għalhekk il-kooperazzjoni bejn ir-Russja u l-Unjoni Ewropea fuq il-politika barranija ġiet evalwata b'mod pożittiv waqt dik is-summit u ż-żewġ naħat għalu li l-kooperazzjoni fuq il-programm nukleari tal-Iran, per eżempju, kien pozittiv ħafna, u il-Russja ferħet l baronessa Ashton għal kontribut personali tagħha lejn il- il-negozjati il pozittivi fuq li 3 plus 3 sabiex tinsab soluzzjoni pozittiva ma l-Iran u huma esprimew ir-rieda li komplu b'din il-kooperazzjoni eċċellenti bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja. Eh, issa fuq is-Sirja kooperazzjoni hemmhekk tiebet ħafna wkoll b'mod partikolari fil-kuntest ta' Ġenevra tnejn l-Unjoni Ewropea femet u saħqet li hemm bżonn li toffri eh, assistenza umanitarja l sirjani u dan kien parti essenzjali tal-kontribut li għamilna aħna f'Montre kemm minnaħa tas-Sinjura Ashton u anke mill-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Istati Membri li kienu preżenti. Fu l-inizjattiva ta' segretarju ġenerali tal-ġnus ma'uda. Ovvjament is-sitwazzjoni fl-Ukrajina kienet eh, parti kbira mid diskussjonijiet ta' summit imma mhux l-unika suġġett. Ir-Russja proponiet triologu fuq l-Ukrajina imma l-Unjoni Ewropea ma ċettax din il-proposta għaliex relazzjonijiet bilaterali għandhom jibqgħu bilaterali għalek il ftehim biex jintbdew eh, ftejmiet, eh, anzi diskussjonijiet bilaterali huwa pass il qoddim importanti anki il-ftejim tal- eh, ta' sħubija u koll dawn il-laqat iridu jkomplu li nittamaw li dialogu bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja se jkompli fi xhur li ġejjin u dan se jpermettilna nagħmlu progress peress aħna se nitaqgħu fit tlieta ta' Ġunju din is-sena f'Soċi Svillup pozittiv ieħor kienet komunikazzjoni konġunta dwar kif għandna nindirizzaw it-terrorizmu f'dik il-komunikazzjoni aħna miż-żewġ naħat erġajna tennejna l-impenn tagħna biex nindirizzaw it-tedida ta' terrorizmu bbażi tal-istat ta' dritt u rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Il-deputati meta wieħed jara xadda dan l-aħħar, is-summit ma konniex qed nistennew li se jkun faċli, ma kellna l-opportunità illi nitkellmu b'mod miftuħ u sinċir u aħna naħsbu illi anki in-naħa l-oħra kienu wkoll sinċiri magħna Ġifiri, kien bidu ġdid biex nerġaw nistabilizzaw relazzjoniet bejnietna u hemm affarijiet li aħna nistgħu niddiskutuhom biss permezz ta' kooperazzjoni mill-qrib sabiex l-Unjoni Ewropea u r-Russja ikollhom interessi komuni eh, biex ikomplu jaħdmu flimkien. Ovvjament da mhux se jwaqafna milli aħna nitkellmu ċar meta jkun hemm bżonn naħseb li aħna rnexxinna niksbu iż-żewġ għanijiet tagħna waqt is-summit tal-ġimgħa li għaddiet. Grazzi. Grazie, la... Grazzi, nandu issa l-kelma l-Kummissarju Fuller. Thank you, Madam President. Uh... Grazie, President, membri onorevoli. Grazie ta' din l-opportunità li tajtuni biex eh, nkellem l kamra Fu um, ehm, 32 eh, summit bejn il-Russja u l-Unjoni Ewropea li sar fi Brussell Dan kien moment importanti ħafna fir relazzjonijiet bejn eh, l-Unjoni Ewropea u Russja. Eh, President Van Rompuy u President Barroso qalu li dan ma kienx laqa normali, rridu jiddiskutu, jagħmlu diskussjoni ċara ħafna fuq it-tifsira u direzzjoni ta' din eh, sħubija strateġika. Is-summit kien kellu Eh, laqat eh, ristritti, eh, ikla wkoll working lunch li inkluda wkoll il-Prim Ministru Lavrovu il- Sinra Ashton, kien hemm punti varji li għamlet l-Unjoni Ewropea matul dawn id-diskussjonijiet ċari ħafna li għamlet. L-ewwel il-pressjoni tar-Russja fuq l-imsieħba tagħna tal-Lvant mhijiex aċċettabbli. Il-ġirien tagħna jridu jkunu liberi li jiddeċiedu għalihom infushom liema l għat politiku irridu jazlu. L-Unjoni Ewropea għamlet ċara li tistenni li r-Russja tirrispetta l-għażliet tal-imsieħba tagħna ma tinterferixxix fl-iffirmar tal-ftehmiet assoċjazzjoni CFDAs mal ġorġja u r-Repubblika tal-Moldova din is-sena Ukoll wara li r Russja daħlet fil-WTO fawissu tal-2012, ir russja ma ma mal-impenji tagħha. Aħna mħazbin dwar iż-żieda eh, fil-miżuri ta' protezzjonizmu kummerċali li għamlu ħsara lin negozji tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt ir-Russja hija mexxejja globali f'dan il-qasam. Flimkien ma' l-Unjoni eh, Taħar Russja kienet eh, responsabli għal żewġ terzi tal dawn il-miżuri protezzjonisti fl-2013 u għal wieħed minn ħamsa tal-miżuri kollha li hemm bħalissa. Tilet punt, hemm wis impenji oħrajn li r-Russja mhijiex qiegħda tirrispetta f'mod partikolari fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem u biex tibbenefika u tiżviluppa wkoll l-isħobija strateġika tagħna irridu iktar fiduċja magħha u dan jista' jsir biss jekk i tonora l-impenji tagħha. Ir-Russja kienet lesta li jkollha diskussjoni eh, ċara fuq dawn il-punti. I għajmet tħass tħassib u interess mod partikolari fuq l-enerġija. Il-President Putin qal li l-Russja manda lebda problema bil-prinċipju tal-partnership tal-vant imma semma xi punti ta' tħassib li kellu li jistaw jiġu diskussi ġi miftijem li ser jisiru konsultazzjonijiet mnixin un-indirizzaw ċertu mistoqsijiet li għanda ir-Russja fir rigward ta' dak li huma jħossu li huma konsegwenzi potenzjalment negattivi tal-ftejmiet tal- eh, u jew inkella CFDA e sal-ekonomija russa u summit ukoll qabel li ser jibqa' għaddejn konsultazzjonijiet fuq il-possibilitajiet u ftejmiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja u nisperaw li nkunu nistgħu nagħmlu mill-ġdid negozjati fis-summit li jmiss f'Ġunju. Jekk mm, kun hemm biżejjed sostanza għal temiet tajbin. E, diskutejna u l-Ukrajna u l-Iran il-ftejm eh, dwar kooperazzjoni ta' terrorizmu ġi adottat ukoll. Grazzi. Naddu issa għal kellima fissam il-gruppi fissam il-PPE il-sur Brock għal minuta u nafs. President Kommissarju nixtieq ngħid xi ħaġa sa mill-bidunet. L-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea ma rnexxilhomx jitkellmu b'vuċi waħda fir-rigward tal-politika dwar ir-Russja. Mhux ser ikun hemm l-ebda politika ġenwina dwar ir-Russja. Dan japplika wkoll għal pożizzjoni tagħna fuq l-Ukrajna u fuq kwistjonijiet oħrajn. Jiena naħseb li xi stati membri individwali li jmorru jiġru f'Mosca biex jagħmlu xi ftehmiet tal-enerġija għal rashom hija xaħġa ħaġa kera aħna għanna interessi, interessi komuni u anka ma' russija u eh, jekk ir-Russja tiżviluppa b'ekonomija bilanċjata flok l-ekonomija tagħha tibbaza fuq il-beħ tal-komoditajiet, allura hemm futur l kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea. Irridu naraw x'numa l-implikazzjonijiet strateġiċi tal-interessi komuni mar russija jekk aħna rridu li dan il-partnership strateġiku jimxi l-qoddim u jkollna ftehim ieħor ġdid, aħna rridu l-lura nassiguraw li naġixxu bħala ġirien ta' vera. Il-konċett ta' viċin u le jappartieni biss għal futur għal passat il-pajizi bejn viċin ir-Russja u l-Unjoni Ewropea jridu jiddeċidu għal rashom jridu jagħmlu u mhux iħallu li Moska tiddettalhom. Mhux tajjeb li jkun hemm pressjoni fuq dawn il-pajjiżi. Irrid ikollna relazzjonijiet tajbin u kif suppost u r-Russja għandha tapprezza dan trid tirrikonoxxi l-istati sovrani u għanda u kol tirrispetta id-drittijiet tal-bnidem ma tamiex diskriminazzjoni u kol Ek naħseb jirnexxinna jkollna prospetti tajbin ħafna ta' sħubija. Um, ma naħsibx li naħseb li l-Ewropa titkompli tinsisti fuq din il-kwistjoni, grazzi. Grazzi, issa għall-SND il-Onorevoli Ruċek għal-minuta u nofs. Grazzi President, Ministru, Kummissarju, ġa edna li għanna interessi komuni ma' Russja, aħna ġirien. Ir-Russja edha fuq il konsil ta' Sigurta, il-situazzjoni ta' Sirja, fl-Afganistan, fl-Iran, il- kwistjonijiet nukleari, dawn kollha juru li hemm bżonn ta' kooperazzjoni. Eh, din hija wkoll ir-raġuni għalfejn aħna qed nitolbu għal Eh, subija strateġika u biex ikonna spazju komuni. Kif ġa intqal, ilna snin nipruvaw li r-Russja titħol fi WTO issa wara sena ta' sħubija nistaw naraw li r-Russja miex qed iżomm mal-impenji tagħha. Meta naraw il- il-viċinat komuni tagħna narab li hemm pressjoni fuq il ġirin komuni tagħna. U din mhijiex aċċettabbli huwa tajjeb li semmejtu matul is-summit dawn il-kwistjonijiet kollha. Iva, irrid ikun hemm kooperazzjoni mar-Russja, irridu msieħba strateġiċi, irridu nimxu il qudiem lejn ftejim komprensiv bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja iżda dan irid isir għabbażi ta' ftejm reċiproku. L-ewwel net ir-Russja trid iżżomm mal-impenji mal-ftejmiet li iffirmat u mbagħad minn hemm inkunu nistgħu nimxu il qudiem. Iva, is-sitwazzjoni mhijiex waħda faċli, hija diffiċli, irridu nkunu riġidi, iżda fl-istess ħin ma nix nitilfu il-vizjoni minn qudel majnejna, il-vizjoni li għanna tal-subija strategika mal Russja. Grazzi. Grazzi. Fisem l-alde l-onorevoli Ojuland. Grazzi President, Komissarju nistanżon fil-qosar ħafna sempliciment najt li ir-rabtiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja mihomx tajbin, ma jidrux tajbin. Iżda, fl-aħħar 10 snin ir-relazzjonijiet tagħna mar-Russja tilfu parti mill-potenzjal sinifikanti tagħhom apparti minflok progress u rabtiet ekonomiċi u politiċi rajna propju l-kontra. Id-dizerrazzjoni ta' drittijiet ta' bnidem jom aċċettabbli u pressjoni mhux demokratika fuq l-imsieħba tal-vant tagħna kif ukoll eh, il-ksur tar regoli ta' WTO kollha u rew li r-Russja għamlet ħsara fit-titjib tas-sitwazzjoni. Ir-relazzjonijiet tagħna sata relazzjonijiet tagħna kienet ukoll ir-raġuni għalfejn il-format tal-summit imbidel u flok jumejn xolta jumejn eh, bikla il-laqa kienet biss minn wara il-kwinti għal ftit sigħat biss. Hawnhekk ġew diskussi kwistjonijiet partikolari u nisperaw li l-Kummissjoni Rappreżentanti tal-Kunsill baqgħu fuq l-istess linja koerenti. Ma nistgħux eh, nitqarqu aħna li is-sitwazzjoni presidenzjali qabel il-lob li ser jkun hemm ser jibdlu s-sitwazzjoni ta' drittijiet ta' bniedem fir-Russja u lanqas ma nemmnu li r-Russja m'għandha l-ebda intenzjoni li tinterferixxi fil-konflitt tal-Ukrajna. Anzi, rrid noqogħdu attenti nisimgħu lin-nies tal-Ukrajna, tal-Ġorġa u tal-Moldova li l-kol qegħdin jibżaw li kwalunkwe ħaġa tista' ssir wara il-lob Olimpiku għalla stanti rridu niffirmaw mal-er kem jista' jkun il-ftejm ta' assoċjazzjoni bejn mal-Moldova, il-Ġorġa u nisperaw ukoll mal-Ukrajna. Fisem il-ħodor l-Onorevoli Schulz għal-minuta. Grazzi. Minħabba il- l-importanza ta' summit, ma' bal-fat li kien qasir ħafna, il rezoluzzjoni tagħna però minnaħa l-ħora kienet twila u tinkludi ħafna punti li ġa konna semmejna fatta okkażjonijiet oħrajn. Dan forsi huwa eżempju tal-fatt li aħna għattajna ħafna ħin biex namlu l-affarijiet. Forsi ma nix bżon ta' zewċ summits kull eh, sena, għajek ma tanċanna xinejdu bejnietna, forsi wieħed bizzejiet. Għanna bżon ta' partnership strategiku. Ehm, riżultat pozittiv minn dan is-summit kien eh, u dan nista' nirrikonoxxi il-President Putin tkellem dwar ftehim ta' sħubija partnership agreement ġdid meta kien hemm President Medvedev ma kienx hemm xejn minn dan it-tip u għal daqstant minn Lisbona għal Vladivostok hemm mistoqsija kbira e, imdendla. Kif nistaw nitkelmu dwar ftejim ta' kummerċ ħieles jekk id-żona bejn issa u Kiev, bejn hawnhekk u Kiev hija blokkata. Grazzi, issa fisem li sijar is-Sur Migalski għal żewġ minuti. Grazzi, Sinjura President, Kummissarju. Huwa fil-fatt il-każ li din damet tletzijat sigħat u mhux jumejn u dan juri il-kondizzjonijiet ta' relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja turi wkoll kemm is-sitwazzjoni iggravat. Aħna kellna ħafna problemi konflitti ma' Sirja, l-Ukrajina, nafajiet li semmejna ġa. U r-rezoluzzjoni li qegħdin insemmu issa ma ħadirċin in konsiderazzjoni Jiena kuntent li għanna embosta elementi bħal per eżempju l-kundanna ta' mm, l-influenza ta' zona russa, trattament tal-pajizi tal- sħubija russa bħala b'influenza russa. Dan kollu huwa importanti ħafna għal pajjiżi li qabel kienu okkupati minn l-Unjoni Sovjetika. U dan qed irraġa l-affarijiet għal dawn il-pajjiżi U importanti però li nitolbu li ma nibqawx nużaw l-enerġija bħala odda politika. U nafu li Russja għandha din it-tendenza li tuża u tabbuża din il-parti mill-ekonomija tagħha biex tinfluenza lil ħaddieħor politikament. Xi oħra interessanti f'din ir-reżoluzzjoni hija l-oppożizzjoni tagħna trattament ta' sanzjonijiet ekonomiċi. Xi ħaġa nieqsam it-test hija l-ewwel net xi ħaġa li ġiet imsemmija mill-Kummissarju. Jiena naħseb li hemm ċertu problema però b'dawk il- working parties li għandhom jinħatru dawn għandhom jagħmlu supervizjoni fuq ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u mal-pajjiżi tal-Vant ta' sħubija tal-vant. Dan huwa tip ta' arbitraġ hawnhekk u jien mhux qed nara mm, li dan kollu jagħmel sens. E, qed nara li qed ixxengel rasek jew ma nafx qed tagħmel eżattament kummissarju, nixtieq inkun nafx ir risposta tiegħek. Per eżempju, kien hemm il-kwistjoni tal-bojkot politiku. U il-fat li Putin ma kienx iktar permess li jipromovi reġim tiegħu. Grazzi, sanħaddu għall-Onorevoli Schulz għal-minuta. President, rappresentant tal-Kunsil, Komissarju, Il-President Barroso uża il-kliem ta' Dostoevski meta tkellem dwar il-fiduċa reċiproka. Din hija tajba iżda il-loġika ewlenija li hemm fir-relazzjonijiet politiċi tagħna mar-Russja hija għajna lajn sinna l-sinna. U biex nibdew, dan japplika l-kontenut u anka l-format. L-aħar summit uh, li kienem uh, eh, jider li uh, kien tamalajr. Ma u mand għal xejn fuq il possibilità ta' tedida ta' attakki eh, jew affarijiet simili. E, fil-fat fuq il-BBC għalu li s-situazzjoni kienet isa bagalja mingħajr manku fejn ma tista tamil xejbija. Jider li jispiċċaw l-idejat kollu uh, biex naħdmu fuq interessi komuni u għal daqstant eh, intilfu in l vantaġġi biex nibqa fuq dak għal Dostojevski il-mirakli għandhom bżon e, jisiru realtà. U nispera li l-Kummissjoni jirna xila tikseb dan sa' qabel is-summit li jmiss. Grazzi għal non-etteġd is-sur Stadler għal-minuta. President, dan is-summit u ħaġa waħda, xi ħaġa li aħna ġarrajna fl-aħħar eh, ġimgħatu xhur il-politika tal-Unjoni Ewropea lejn ir-Russja falliet b'mod kolossali. Diżastru. Rajna diskussjonijiet li fallew u li xejn ma ġi prodott minn dan is-summit. Kenna membri Armeni membri tal-Parlament Armeni li ġew mistoqsija dwar dan huma qalu le ma kienx hemm xi wis pressjoni minn naħa tar-Russja. Aħna inatajna offerti konkreti, dawn ġew offruti affarijiet ċari, ma kienx hemm pressjoni fuqhom din tista tara f'nofsija f'diskussjoni mar Russja. L-Unjoni Ewropea m'għamlitx wis hawnhekk in-nies tal-Ukrajina qegħdin jgħidu għalfejn l-Unjoni Ewropea mhijiex preżenti hawnhekk. Din is-sitwazzjoni pereżempju ta' Timoshenko spiċċat f'kriżi tal-Istat u um, lanqas biss nafu fuq xi qed nitkellmu hawnhekk dan it-tip ta' ftehim ta' assoċjazzjoni mal-Ukrajna jekk aħna maħniex qegħdin pożizzjoni li il-budget li jmiss u ma nistgħux aħna nżommu l-flus jekk ir-Russja poġġi tant flus fuq il-mejda. Irridu bażi ġdida fir-relazzjonijiet tagħna mar-Russja. U narawhom bħala msieħba mhux bħala dewwa. Mr. Stadler, du Sur Stadler, taċċetta blue card? Ja, kollegi Stadler, ich bin... Sur Stadler, jena konxu tal pozizjoni tal-partit tijak u ma naqbilx. Eh, il-lemin tal- uh, għal-Austria għanda ċertu kondizjonijiet u għanda ċertu pozizjonijiet taħħa, pero insomma, x'taħseb taħseb li jiġiser jiġi f'dan ir-rigward. Sur Lamsdorf, kien hemm ħafna mistoqsijiet hawnhekk li għamilt li, ser nikwatak. Inti tkellimt dwar il-falliment kolossali tal-relazzjonijiet mal-Russja jiena semmejt l-istess kliem. Il-verità hija din, ħadd huwa lest li ipoġġi flusu hawnhekk f'din is-sitwazzjoni għalfejn impoġġu allura eh, iż-żewġ pajjiżi kontra xurxin, ir-Russja u l-Ukrajna. Għalfejn qegħdin jakkużawna li qegħdin intervjenu jekk aħna ma qegħdin nofru l-ebda flus. Jekk aħna ma nafu li ma nistawx inħallsu ma nifilħux għaliha, ma nistawx nagħmlu dak li qed tagħmel ir-Russja, naħseb li jagħmel iktar sens biex naraw x'nistgħu nifilħu għaliex naffordjaw, x'nistgħu niksbu, u mbagħad naraw kif ir-Russja tista' tkun partnership potenzjali. Grazzi, il-kelim li jmiss għal-minuta u nofs. Smajna dwar il-summit bejn l-Unjoni Ewropea u Russja, rajna kif kemm ir-relazzjoni hija birda bejn ir-Russja u l-Unjoni Ewropea din rajnija fir-riżoluzzjoni li trattajna l-bira. Aħna aħna milna ta' rekomandazzjonijiet li ikunu aħjar għal iġbek aħna nkunu nistgħu nitkellmu vuċi waħda din tkun tajba russja u għalina. Fuq dawn ir-relazzjonijiet aħna naraw x'ġara bir-Russja restrizzjonijiet kummerċjali u drittijiet tal niedem dawn ma kinux bizzejiet fir-rigward tar-relazzjonijiet u mm, biex ma nitkellimx fuq drittijiet tal-omosessuali u s-soċi minix tant mandiċ wis it-tama għawnek wara dan is-summit imma ir-Russja għandha tkun waħda mill-iktar imsieħba importanti għall-Unjoni Ewropea mhux biss għall-Unjoni Ewropea iżda wkoll għar-reġjun kollu kemm hu. Għall-politika tal-viċinat tagħna hija tajba għalihom u tajba għal ġirien tagħna u biex ikonna relazzjoni tajba irridu nagħmlu ħafna iktar. irridu nkunu iktar riġidi hawnhekk intqal, però dak li rridu verament huwa dialogu iktar miftuħ niddiskutu l-problemi tagħna u naraw kif nistgħu insibu soluzzjonijiet komuni. Grazzi. Grazie, onorevole Fleckstein. Grazie, onorevole Fleckstein, minuta u nofs. President. Subiet strateġiċi iridu jfissru idejat strateġiċi komuni u subija komuni u fi żmien ta' diffikulta kif kif dan is-summit. Der bitċar illi kien importanti li ż-żewġ naħat iridu jitkellmu bejnietom dwar dawn il-miri u strateġija jekk ma jistawx isibuhom daw mela jitkellmu dwar responsabilitajiet maqsuma. Jiena rajt illi riżultat kien eh, pjuttost eh, blasugu u l ngħid, iżda minn ħal oħra kikonna ftejn ta' kooperazzjoni nistgħu niksbu ħaġa jekk ikun hemm tajba. Issa jkun diskussjonijiet komuni fuq il-politika ta' ġirien. u ovvju illi hemm noqsma fej aħna ma ksibniex f'attività eh, Fil-verità di kienet ovvja. Per eżempju fil kontra terrorizmu. Aħna ma rridux politika biss, aħna eh, bil-paroli biss, imma rridu fatti għadda eh, ta' li kunnem mi tal-uffi jittaqaw u jittama li jihdu gost u jekk jivvjaġġaw minnu minn hawnhekk, kunu jistgħu wkoll jitkellmu mal-kontraparti tagħhom Russi żgħażagħ bħalhom. Jistgħu jitaqgħu man-nies li jirrappreżentaw l-NGOs nkunu xoma sessuali, nkunu fikunu, jkunu jistaw jisprimu fusom bil-klim u dan jisamlu ħafna iktar mill-li aħna qatt nistgħu nagħmlu riżoluzzjonijiet li noħorġu bjom għada. Grazzi, Sur Lamsdorf minuta u nofs. Grazzi tassu. Signor President. Il Fil-Russja nejdu pratifosfa għal-gvern, għal-kelma tal-gvern, li tfisser gvern, imma huma jużaw il-kelma li jisfisser poter fil-fat fil-Russja, għax huma hekk kif kunċet ta' gvern huwa għal-jisfisser ta' poter bejn il-Federazzjoni Russja u l-Ewropa. Jidwar il-poter. Eh, din da samet ma kienx nam samet xejn. Bażikament kon qegħdin nagħmlu pass lura minn samet, kon qegħdin niprofaw naħarbu minn kull ta' summit. ħadd ma jista' jgħid li Russja xi kompetitur l-Ewropa bximod, hemm kooperazzjoni l-emmulaw pereżempju fuq l-enerġija u terrorizmu sewwa iżda kif għal kelema ta' qabli fejn huma il-valuri u l anijiet eh, maqsuma tagħna. M'għandniex mhux nix qegħdin għandna. Rajni għaddi fil-passat, rridi għamma l-Ukrajini. Iġifiri, li ħna rridu nrawmu, nżoqqu din il dan il-għan komuni, morru ma' Russi u dum il-Russi unkalmu maħħom. Nessaw xie tkellmu dwar tobbija tal-Unjoni Ewropea kif l affarijiet, imma nistgħu nafru għafas fejn kulħadd jista' jigawdi. għanna bżonn dritt għal tip ta' politika, nistgħu nibnu drittijiet tal-bniedem, nistgħu nippromovu dawn il-valuri li aħna naqblu maħħom u rridu ngawdu minnom. Ir-Russja bħalissa huwa poter jasseta li ma nbidlitx. Jekk inħarsu lejn il-konflitti kollha tar-reġuni tal-madwar dan kollu huwa dwar il-poter. U jekk naqdu sejrin hekk, moħa nagħmlu xejn, irid ikun għandna ċari fissati l-ewwel net qabel ma morru u qudiemhom. Grazzi. Is-sur um, Petrovski, minuta. Grazzi tassew. Proposta rezoluzzjoni tal-ICR fuq is-summit tal-Bejn Unjoni Ewropea u Russja fuq numru wieħed naraw illi il summit tnaqqas mm, mill kabor l-inizjali tiegħu kien qasir ħafna ma dan ġdam. Għaliex ir-Russi waqfu ilu l-ħubija tal ukrajina fil- Sobja tal-Vant. Eh, Russi pro għedin jirpu fl mill aħħar għax wara s-summit, għallu Russi li ħajwaqfu importazzjoniet għall-laħam tal-majja l-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Nixtieq li saqsi il komissarju u rappresentant li ta' Sinjor Ashton se jagħmlu dwar dan se nagħmlu biex nirġixxu għaliex sissa aħna għadna lura ħafna. U din hija din riżultat ta' fatt li aħna għadna lura. Sir Hukmark, minuta. Mikrofonu kellim. Sinjura President, l-ewwel net ir-Russja trid tiftaħ l-arkivji tagħha, inkluż ta' Rosa Għaliex b'dan il-mod ikunu qegħdin ukoll jiftħu parti mill jiftħu dejjem għal parti mill-istorja Ewropea. Tieni ħaġa l Russja qatt ma tkun tista' taqdir wol sieħ ehm, sieħa tagħha jekk ma taġixix bħala msieħeb, anzi ġibru ħabta li mod li qed teddet il-ġirin tagħha. U b'dan il-mod tkun qed tilimita l-opportunitajiet ta' stess li taġixxi fl-Ewropa u li tgawdi mill-indipendenza li għandna għaliex id-dipendenza ma' nis tkun titqis bħala xi ħaġa negattiva, anzi opportunità għandna anke kummerċ, għandek il arfin ħieles u reċiproku u affarijiet kollha illi huma involuti fuq kooperazzjoni. U sabiex aħna nkunu nistgħu naslu x'imkien irridu nżommu sot. Sod dwar il-fatt illi r-Russja trid taċċetta il-sovranità tal-ġirien tagħha, ġittijiet ta' ċittadin tagħha ġid għall-libertà u demokrazija u tittaċċetta li spesa biex tkun imsieħeb tittaġġixxi bħala msieħeb. Grazzi. President, taċċetta blue card? Iva mela le, kellim Grazzi tassew, Signora President, X'empliċi men nistaqsi Sur Hookmark. Il-karta ta' enerġija u il-negozjati ta' WTO rewna illi relazzjoni tajba hija fl-interessi ta' żewġ naħat. Tista' iż-żewġ naħat jistgħu igawdu minna di. X'nistgħu ngħidu dwar differenza fil-prezzijiet fil-qasam ta' enerġija bejn il-Russja, l-Ukrajna u l-Ewropa. Taħsbu li iktar il-qudiem inkunu nistgħu nistabilixxu eh, subja b'suċċess? Grazzi. Naħseb li r-Russja tittaċċetta regoli kollha tad-WTO. Iżda rridu nkunu trasparenti, eh, aħna miftuħ rigward il-politika ta' enerġija. Ġala darba li r-Russja qed tuża il-politika enerġija tagħha biex tinfluenza u timponi fuq eh, stati oħrajn u timmina l-demokrazija f'pajjiżi oħrajn mela mhijiex se tgawdu bisħieħ mir-riżorsi illi għanda għandhom dawn għanna l-pajizi ħna fl-Europa. Iġifiri Russja trid tħares il-ġitit fundamentali rigward l-ekonomija u twaqqaf il-boycotting u sanzjonijiet kontra pajjiżi oħrajn. Grazzi, Sur Kaxman, minuta. Għan nifuka fuq il-mabusa drittijiet tal-bnidem fil-Russja, diskriminazzjoni, violenza u l tak tal-ġittijiet tal-bnidem minn Putin huwa inaċċettabbli attakki fuq l-omosessuali l-LGBTs huwa inaċċettabbli wkoll atleti jridu jisemmew leħenhom f'Soċi. Jien ikkondenna sponsors ma' McDonald's, Coca-Cola u Visa tal-appoġġ eh, kontinu tagħhom tal lop tal-Olimpjadi tax-xitwa eh, tal lop tax-xitwa. Jiena ħanibda nibojkot jaħsab bil-viża ara hawnhekk jien mhux fismi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 Dziękuję bardzo za przyjęcie e, e, Blue Card. Ja też, ja też popieram. Grazie tassew, grazie tal-li ċertajt il-mistoqsija jiena nappoġġa bojkot politiku ta' soċi wkoll. Iżda jien kont pjuttost mistaġeb l-argument tiegħek għaliex tal-loddu meta l-grupp politiku tagħna kienet imaqdar e, wieħed il presidenti għal mod kifu hu mexxa l-affarijiet mela inti qajjem dal argument assurd li aħna maqdarniex kif mara u llum inti qed titkellem dwar il-LGBT u drittijiet tagħhom. Tistgħu titkellmu dwar affarijiet oħra mis-sess u kont tikkonsidru li hemm affarijiet oħrajn li hemm affarijiet importanti. Uh, I accept the uh, members, uh, honorable members. Jena naċċetta il-mistoqsija jew iktar sqarrija. Nista forsi forsi ma noqogħdux nitkellem dwar is-sess jew diskriminazzjoni sesswali li qatt ma nitkellem nitqaf nitkellem dwar diskriminazzjoni sesswali li jagħmel ħadd ieħor li suppost jaf aħjar jew li permetti kemm tiranija ta' maġġoranza li toħnoq minoranza jina nfakkar minn Nervoli li ġejjin minn pajjiżi li jgħixu taħt il-dominazzjoni sovjetika u repressjoni, id-difiża tal-bniedem huwa essenzjali, huwa il-qofol ta' kollox, huwa il-sors ta' eh, il-prova ta' demokrazija ta' veru. Jina le minn jiex għam nitkellem dol affarijiet. Sir Vajshakovski. Grazzi, signora Cher. Id fil-relazzjonijiet eh, bejn l-Unjoni Ewropea u Russja aħna ma nistgħux ninsew dak li ġara fl-10 ta' April 2011 eh, eh, fi pjazza fejn il-President tal-Polonja miet u kienem 45 persuna oħra importanti li bietu u raġuni ta' dan maġġi spiegat għatem l-investigazzjoni ta' sħarriċ għaddejjien minn kejja sħarriċ fil-Polonja l-autoritajiet rsi rifjutaw illi jirġaw jirotornaw il-black boxes bil-rekords kollha tal-titjiriet u l-fdalijiet tal-aeroplan u dan ikun meħtieġ biex nispjegaw id-diżastru illa għaliex jittiżobbuha għandhom. Tiżabu għandhom għamil black boxes. Għalfej, mux għeddin jatu għam l-ura. Kellhom erba snin, ċans. Biex jistudjawhom sew. Ġibri jiġifieri nasab li l unija Ewropea trid trid titlob illi eh, eh, li li għandhom jena taw l dawn il-black boxes biex ikun jistgħu nispjegaw il-mister wara dan kollu. Grazzi. Grazzi, signor Presidente, rabtiet bejn il-Russja u l-Unjoni Ewropea mhux xerjen tajjeb, ovvju dafn. U mhux qed u ma tanċen il-fatt li sa middhom bistrezzijat li jew bażikament xejn imma nafu x'inhu ma' problemi li hemm drittijiet fundamentali tal-bnedmin u storja u żviluppi u t tal russja li jekk mhumiex magħna wa kontratana. Imma E fejn l-Europa allura? L-Europa għana nasab li nistennew aktar għanna tradizjoni demokratika etwal u għana nħossu iktar sikur bil-mod kif aħna nikoperaw bejnietna u naħmu bejnietna iżda ħafna bizza mbagħad f'pajjiżi oħrajn dwar ir-Russja u jekk aħna nħossu illi huwa aċċettabbli għall istati Uniti biex ikun rappreżentant ewlieni tal-punenti kooperaw ma' Russja jew li jkollhom kollha stat membri kbar bħal Ġermanja li jagħmlu dan ix-xogħol fissem l-Unjoni Ewropea. Mela m'għandix politika Ewropea. Jekk aħna rridu illi konna politika Ewropea li importanti għal Russja, mela għandna nqisu eh, l-politika tal-Unjoni Ewropea kollha u mhux il-politika ta' stati membri individwali. Grazzi. Grazzi issa sul traċi minuta. Grazzi, kollegi. Għana palissa għedin naħdmu Um, kampanji uh, u trawin ta' kuxjenza fost uh, pajizi tagħna l tal-Ewropa fuq dak li qed jiġri mal mar russja imma aħna rridu naraw ma' parametri fl-Unjoni Ewropea xi ħan noqogħdu noħolqu gwerra bil doħra mar-Russja. Ma naħsibx illi jista' jkollna din il-ġlieda kontra r-Russja li nkunu daqshekk inżommu daqshekk sot. Irridu nkunu realistiċi irridu ikonna eh, eh, relazzjoni u rapporti eh, strategiċi u li għawdi kolħat minnom. Naħsibx li jiena alternativa illi naqbdu dik it-triq ta' ġiljiet. Un-web surasna, aħna rridu mm, nidiskutu kemm mar-Russi u kif ukoll mal-Ukraini. Għax hawnhekk qed nitkellmu dwar pajjiż ta' xi 60 miljun li bib ma' bibmana. Grazzi l-onorevoli Melamom. Grazzi, jiena ta' sew kontent li seħed din is-summit bejn ir-Russja u l-Unjoni Ewropea minkejja diskrepanzi l-Unjoni Ewropea ma tistax tala' għajnej għal dan il-ġar tant relevanti fejn aħna għandna kummerċ mill-qrib kif ukoll razzjonijiet oħrajn magħhom ir-Russja huma importanti ħafna bħala eh, matturi globali weħed mir riżultati tas summit qegħdin jaħdmu fuq il-ftehmiet ta' assoċjazzjoni li l-Unjoni Ewropea dresqet f'termini ta' sħobija tal-Vant. U politika tar-Russja wkoll. Iżda di mhijiex xi ħaġa illi għandna nittrattawha b'mod iżolat. Aħna rridu nħarsu is-sovranità ta' dawn il-pajjiżi u jina nittama illi fix-xhur li ġejjin aħna nirnexxina niksbu xi suċċess fil-ftehim ġdid bilaterali u jekk dan ikun il-każ mela s-summit ser ikun saħħaħ ikun saħħaħ il-kooperazzjoni tagħna kontra terrorizmu. Il-kooperazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja għandhom ikunu relazzjoni b'saħħitha eh, f'dinja globalizzata Ir-Russja trid tkun tista' ssib territorju ah, biex tikkoopera mal-Unjoni Ewropea bażi tanijiet komuni u valuri komuni iżda qegħdin nidbeqadna l-bot minn din ir-realtà. Iżda xorta waħda dan għandu jkun l-an komuni tagħna u raġuni għaliex aħna li ngħadu. Grazzi Soġorskowski, minuta. Grazzi l-Unjoni Ewropea u r-Russja edi kienu qegħdin fit-triq fejn kienu ħajġarfu għed kontra l-ieħor fejn meta r-Russja tefed dubju fuq il-programm ta' sħobija tar-Russja. E, Umbat kienu problemi oħrajn li kellha Russja ma tistax ġiġi kontra l-Unjoni Ewropea, kontra l-valuri tal-Unjoni Ewropea mbagħad fl-istess ħin tisfrutta status tagħha ta' ta' imsieħeb strateġiku, ma nistax għazbis naħseb sejħulhom imsieħeb għaliex m'għandniex komuni strateġiċi komuni. Dan kien dialogu iktar tal-mewt għaliex eh, summit sar fid-del ta' pressjoni tal-mistħija li tisfa fuq l-Ukrajna biex biex eh, tipprova ġella ma titsibx l-Unjoni Ewropeja. Russja għandha għadha negattiva fuq il-msieħba subija tal-Ukrajna mal-subija unjoni tal-Unjoni Ewropea. U imma l-Russja ma tix tindaħal fil-sovranità tal-Ukrajna u l-għazlit tagħhom. Qed imorru kontra l atta Helsinki l-memorandum kontra dwar is-sikurtà fil-Ukrajna dwar id-din tal-Ukrajna. Aħna rridu naħmu lej soluzzjoni. Għaxin kella l lob ta' soċi jista' jiskunu taħdan id-del, li suppost poċi dialogu. diffiċli illi noħorġu b'evaluazzjoni pozittiva ta' summit illi kenna, laqta summit li kenna milux. Sur Barroso qal li relazzjonijiet bejn ir-Russja u l-Unjoni Ewropea id katura ma tantx naqbel miegħu. Dan din is-summit laqas biss tkellem dwar kwistjonijiet tangibli bħal huma il-pipeline tal-gas, il-UNSWTO, il pipeline tal gas il unswto aċċess għal dan il-pipeline tal-gas, leviz addizzjonali fuq il-trakkijiet Ewropej u l-aħħar embargo fuq l-importazzjonijiet tal-laħam tal-majjal mill-Unjoni Ewropea. Eh, set xirilu fakkarkom, sinjuri, illi il russja għamlet proibizzjoni fuq importazzjonijiet ta' bejjem, ħaj, bejjem ħaj u anki um, ħnieżer u ħalib u prodotti oħrajn. Ġifieri bażikament hija gwerra kummerċjali. Aħna m'għandniex il-qalb il-kuraġġ illi ndaħlu ċertu sanzjonijiet. Aħna ħallejna li Putin jgħid li jrid eh, u madnilu xej fuq il-biċaċol tal-Ukrajina u l-fatt li aħna kon qegħdin nindaħlu. Sura se tieħu din l-sħubija strateġika aħna għandna nkomplu nilabu l istess regoli li konna qegħdin insegwu s'issa grazzi. Grazie, onorevole. Grazie. Issa, signora Nenski. Sir Commissario. Is-summit bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja bat messaċċar ġifiri l-azzjonijiet tagħna u l-interessi tagħna kif qal il-President Barroza huma importanti wis biex ninjoraw id-differenzi tagħna u dawn id-differenzi b'mod ġenerali u huma l-eħtieġa li nirrispettaw il-prinċipju ta' rispett tal-stat ta' dritt u drittijiet fondamentali ta' dinja l-imsħubija strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja għanda tiċħat il-mentalità li wieħed jaħseb għan blok u li rispetta dritt tal-imsieħba u li jagħmlu l-azliet tagħhom għal-Bulgarija bħala stat membru tal-Unjoni Ewropea u importanti ħafna illi eh, kunem implementazzjoni ta' politika tal-enerġija Ewropea li umbat twaqqaf li Russja mill-li tagħmel pressjoni ekonomika u politika permezz ta' proġetti għall-enerġija. Il-Bulgarija tara f'din il-politika tal-enerġija komuni strument importanti biex tiggarantixxi l-interessi nazzjonali u l-possibilità li eh, tinħeles mill-preċedenti storiċi. Tajjeb, mela hemm ħafna persuni li jixtuq jitkellmu taħt catch DI għalhekk jekk joġobkom titkellmux għall iktar minn minuta. Nibdew bl-Onorevoli Stie. Grazzi, Signora President. Relazzjonijiet ma' Russja dejjem kienu u jibqaw essenzjali għas sigurtà tal-Ewropa. Il-fatt li l-Unjoni Ewropea hija l-ewwel imsieħeb kommerċjali tal-Russja u r-Russja it-tielet imsieħeb kommerċjali eh, kummerċjali tagħna nistgħu niġġieldu magħhom kontra it-terrorizmu u kif ġara fil- eh, fil-xlok tal-Europa fejn it-truppi russi flimkien ma' forzi armati tagħna Ewropej flimkien ma' NATO ħadmu flimkien. Madana kollu l-atteġġament tal-Moska fil-kas tal-Ukrajina u rrit ukoll illi ir-Russja hija lesta illi saħħaħ il-pożizzjoni tagħha għaskapitu ta' interessi Ewropej b'mod partikolari għaskapitu ta' sovranità tal-istat ta' stat bħall-Ukrajina u dritt li da jiddeċidi għalih eh, li ma triq se jaqbad u għalhekk is-soluzzjoni tinsab politika Ewropea komuni mhux illi ninqasmu bejnietna fir rigward ta' relazzjonijiet tagħna kif għandhom ikunu ma' Moska. Grazzi ħafna. Issa, is-Sur Kellem. Jena nishtiq eh, nfakkarkom xqal Elmar Brock li sakemm l-istati membri ma jeħdux approċ komuni aħna mux ser nesċinna jkonna politika ta' suċċess ma' Russja. L-izviluppi fl-Ukrajina ġeluna naraw illi il-mexxejja tal-Kremlin jaraw li l-Unjoni Ewropea bħala opponent, bħala rival u teddida għal reġim ta' mexxej autoritarji ta' korruzzjoni u stat ta' bla dritt il-għan strateġiku ta' Russja id-dajjef Sfortunatament, ir-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja mhumiex ibbażati fuq valuri komuni. Biex insolvu l-kriżi tal ukraina b'mod pożittiv, l-Unjoni Ewropea għandha timponi l-ewwel eh, kondizjoni ta' kondizjonali ta' federazzjoniet ma' Russja ma' nistaw sempliciment nikkontentaw ruħna b'dawk bil bilbat ta' messagġi qawwijin Għanna nifrizaw il-vizi u l-assi ta' dawk li huma responsabli għal repressjoni u l-korruzzjoni. Il-Parlament Ewropew appoġġa ma' din l-idea, issa il-Kunsill għandu jagħmel l-istess. Grazzi. Grazie. Ono... Grazzi ħafna. Issa il-kollega Kukan. Grazzi ħafna, Signora President għada jibdew jibda l-lop olimpiku f'Soċi u għalek hija ġurnata tajba biex niddiskutu relazzjoniet bilaterali u sit u relazzjoniet tagħna mar-Russja. Ir-relazzjoniet tagħna mar-Russja mhumiex eċċellenti llum u jirriflettu l-imġiba tar-Russja feħdan il-pajjiż tagħha stess u anki fil-viċinat eh, il-fatt li id-drittijiet tal-bidem u manjorati, etc. Il-pressjoni minnaħa ta' Mosca fuq il-ġirien tagħha hija xi ħaġa inaċċettabbli u tfakkarna fil-neokolonializmu kif diġant għala unnek il-lum il-rizultati tas summit tal-ġimma li għaddiet ma nix aħna msieħba strateġiċi imma għanna opinjonijiet differenti fuq ħafna punti fundamentali bħal drittijiet tal-bniedem u l-Ukrajina. Uh, L-intenzjoni tagħna u t-tweġiba l-dak li jiġri fir-Russja Eh, m'għandix eh, tkun ikkondizzjonata mill-lop olimpiku f'Soċi, anzi għandna noqogħdu iktar attenti u nitkellmu bleħenoli fuq dak li huwa dej hemmhekk. Is-Sur Rubik, jogħġbu. Grazzi ħafna, Senjura President. President eh, tal-maħtur għannum tal-Kunsil, naħseb li wasal il-moment li l-Unjoni Ewropea taqdir rwol iktar eh, importanti u għanna niddiskutu di situazzjoni biex naslu għal soluzzjoni li eh, tkun sodisfaċenti għal kulħadd u naħseb li dan jgħot l-iktar fir-relazzjonijiet li għanna illum mar-Russja ma tanċir nexinna niksbu wiz permezz ta' sanzjonijiet, is-sanzjonijiet xi għamlu, jolqtu biss il-fqar u anki relazzjonijiet eh, bazati fuq l-sport huma ferm aktar importanti bejn il-pajjiżi jekk aħna naraw ir-relazzjonijiet tagħna mar-Russja anki fir-rigward tal-Iran dan huwa importanti ħafna lina bħalissa. U naħseb illi s-sanzjonijiet jistgħu jgħinu biex aħna eh, insaħħu ir-reġim bżonni li nipromuovu uh, eh, approċ iktar pozittiv, mux moħna fis sanzjonijiet imma niprovaw nsibu punti li għanna komuni. Grazzi ħafna. Il-kollega Meda Vanova. Grazzi ħafna. Eżis kollegi. Naħseb li ħadd m'għandu dubju illi għandna bżonn ta' sħobija mal-Federazzjoni Russja waħda li tkun ibbażata fuq il-fiduċja reċiproka jiena m'għandix dubju dwar il-fatt li r-Russja mhux dejjem tirrispetta l kondizjonijiet li nkunu ftemna fuqhom flimkien. Imma forsi aħna wkoll nagħmlu żball għaliex fl-arroganza tagħna naħsbu li aħna dejjem għandna raġun. Imma aħna rridu nikkoperaw mal-Federazzjoni Russa. Jiena mort Moska ġurnata wara il-summit kolli najt li kullħat għandu l-opinjoni tiegħu dwar x'ġara. Jiena naħseb illi il-fatt li s-summit eh, eh, spiċċa qabel il-waqt kien illi eh, naħseb illi wara il-gwerra l-birda Eh, issa ġeja eh, ġeja era ta' silċ għalix il-relazzjoniet tagħna mal-Russja qegħdin dejjem jibirdu iktar dwar il-lob ta' soċi ir-relazzjonijiet tagħna huma politiċi mhux sportivi hemm ħafna nies illi siltu ħafna biex jaslu sa' soċi u x'jiswa illi jgħidu dawn issa war dak ix-xogħol kollu li maħniex semmorru għal raġunijiet politiċi naħseb għandhom id-dritt li kollhom l-opportunità jirrappreżentaw il-pajjiżi tagħhom l-Onorevoli Kronberg. l-imsħubija strateġika saret issa paċenzja strateġika fil-waqt li relazzjonijiet fuq eh, livell statali mhumiex mixin sew ma nix ninsew is-soċjetà ċivili jena naf il-problemi li hemm fis-soċjetà ċivili fir-Russja ma naħseb li jekk aħna rridu noħolqu sħubija stabbli strateġika fil-ġejjien irridu naħdmu maż-żgħażagħ ċittadini Russi u eh, nattivaw skambji, skambji bejn iż-żgħażagħ, skambji tal-istudenti sabiex nibnu għal unwittu triq għal din is-subja fil-ġejjeni u l-Unjoni Ewropea għandha strumenti li permetula tagħmel dan. Grazzi ħafna. Issa Sir Stevenson. Grazzi ħafna, Signora President. Il-President Vladimir Putin der fuq television dal-ħodu Eh, janna eh, eh, ferħ ta' leopard palli kiku kien xi persuna li ħob l-annimali fil-waqt li fit-toroq ta' soċi eluf ta' klip edin jinqatlu ta' kuljum ta' jaf u il-dem ta' dawn id-dem ta' dan l-annimali se jċappas il-borra bajda ta' dan il-lob ta' soċi. U jekk irid ikompli kopera mal-Unjoni Ewropea jrid jara fit-trattat ta' Lisbona li aħna għandna l-qalbna ħafna drittijiet tal-annimali. Grazie onorevole Marfi. Grazie onorevole Marfi. Grazie President. Spettakolari kemmu spettakolari l-avveniment tal-lop olimpiku f'Soċi ħajkun mfakrin xorta waħda peress nimbnu fuq diskriminazzjoni, sfruttament u omofobija. Il-kummenti minn Putin li l-LGBT jistaw ħossuhom isom qegħdin f'darhom u komdi jekk ma jbassux it-tfal huwa turija tal-fatt li Dan huwa sentiment li hemm biża dan nies li jista' jkun hemm ħtif u violenza kontra l-LGBT mingħajr ebda kastik legali ta' xej. Dan juri wkoll l-isfruttar eh, brutali minn eluf ta' nies minn nies kriminali li konfiskaw li konfiskaw il-passaporti ta' nies biex jaħadmuhom biex xej biftit flus jew inkella blaqqas biex jaddu sal-axar ta' xar. Et naraw li Tommy Smith u John Carlos li qed tellaw salut tal-seta sowda fil-1966 fil-lop olimpiku hija ikonika. Irridu niżguraw li għatti bħal dawn ikunu magħruf madwar id-dinja. Grazzi. Grazie, onorevole Severin. Grazzi, Lonorevole Severin. Eh, EU policy towards Russia. Il-politika tal-Unjoni Ewropea fir rigward ir-Russja hija skizofrenika. L-Unjoni Ewropea deliberatament tajt li hemm kuntest strateġiku u ma tinjoraħ, imbagħad tajt li tinjora fl-istess ħin it-tradizzjonijiet tal-Russja. Ta najdu li huwa sħab strateġiku man mbagħad inkasbru r-relazzjonijiet tagħna billi nikkritikaw l-identità ġeopolitika. L-Unjoni Ewropea tħoss li hemm vantaġġi ekonomiċi mar-Russja imma ma tagħmilx tajjeb biex tibbilanċhom. L-Unjoni Ewropea m'għandix tagħmel negozjati mar-Russja biex ikun hemm influenza jew imblukkar. In Iżda xorta waħda l-Unjoni Ewropea u russi għandhom jagħmlu normalizzazzjoni tal-politiki tagħhom u jirrispettaw ir-rispett komuni tagħhom u l-libertà tal-ġirien komuni tagħhom. Il-politiki Ewropej jridu jkunu definiti skont il-valuri Ewropej, imma anke l-interess strateġiku u l-bilanċ tas-setat il-valuri morali waħedha mhux ser ikun ta' suċċess, il-perspettiva Ewropea waħedha qatt ma ser tkun ta' suċċess, nerbħu biss jekk ikun hemm valuri u seta' materjali ikunu marbutin ma' xulxin npoġġu l-flejjes fejn aħna najdu li ħanpoġġu l-flejjes. Bekk ir-Russja jifmuna u jirrispettawna. Grazzi. Grazzi. Temmejna l-proċedura KHDI, issa ngħaddi l-mikrofonu lill-Kummissjoni, ngħaddi l-mikrofonu l-Kummissarju Fulek, jogħġbok. Madam President, thank you very much. Uh... Signora President, grazie. Provajt naħseb kif tider minna ħatija jek niprofa nerġa ninterpreta dak li għadni kem smajt. Imma jek permetti li nishtiq nibda billi nindirizza żewġ punti importanti li għajmu il-membri onorevoli. L-ewwel net għandha xtaqsam mal-grupp ta' ħidma. Il-mexxejja qablu matul is-summit biex joħolqu il-grupp Balotel biex ħares lejn l-effetti ta' CFTA fuq l-interessi ekonomiċi u kummerċali tar russja e Permettu l numru ta' punti. L-ewwel nett. Definitivament mhux qed titkellem ma' Russi u l noqogħdu nitkellmu minn warajom u minn u kif ħanamlu minn Mhix kwistjoni ta' hekk, hija diskussjoni in ġenerali u mhux diskussjoni dwar assoċjazzjoni speċifika bisħab, bsieħeb strateġiku speċifiku bħala pajjiż. Dak li nrridu niddiskutu ma tħassib Russi, Russu espressi biex najdu malar malar f'żewġ każijiet l-ewwel net riżultat ta' ftehim ta' assoċjazzjoni pa' CFTA il-prodotti tal-Unjoni Ewropea ikunu qegħdin jimlow is-swieq tal-pajjiż ġirien, il-pajjiż sieħeb dawn ikollhom FTA mar-Russja u l-Unjoni ta' dwana mbagħad tibda trixkel is-suq tal-Federazzjoni Russa u l-Unjoni ta' dwana tagħhom. It-tieni eżempju mbagħad li ġim msemmi mir-rappreżentanti Russi fil-fatt huwa meta aħna allegatament nużaw is-swieqat l-imsieħba tagħna biex nespertaw il-prodotti tal-Unjoni Ewropea fis-suq Russu u fis-suq tal-Unjoni ta' Dwana kwistjonijiet li l-esperti tagħna lesti jindirizzaw u jispjegaw f'dawn ir-relazzjonijiet bilaterali. Nżomkom aġġornati dwar dawn it-taħdidiet u konsultazzjonijiet. fir rigward l-esportazzjoni mar russja rridna niċċaraw li ħadna azzjoni biex nitkellmu dwar dawn l-affarijiet ma' Russja sejjaħna laqal din il-ġimgħa, forsi rajtu l-istqarrija mill-kollega tiegħi Tonio Borġ fil-Kummissjoni, il-Kummissarju responsabbli mas-saħħa għal dawn l-affarijiet fil-ġimgħa li għaddiet. Il-kwistjoni tal-influenza eh, li reżat tfaqqat hemmhekk fir-Russja swine flu din hija importanti għaliex qed naraw li qed ikollha għax tista' tinxtara tal-Lutwanja. Għalhekk ħadna miżuri biex noqogħdu attenti b'seba' jnejn u nagħmlu restrizzjoni biex ma tinfirix applikajna l kim sejjaħ reġionalizzazzjoni skont l-SPS tal-regoli tal-WTO, iżda r-Russja ħadet deċiżjoni għal proibizzjoni tal-laħam tal-majjal għal dan il- raġun tal-partikolari ġifiri l litwania imma saħan sitra tal-Unjoni Ewropea kollha. Dan huwa ċarament sproporzjonat b'konsegwenzi enormi għall-industrija tagħna, 25% fil-fatt huwa l-esportazzjoni tagħna ta' laħam tal-majjal u jekk ma tinstab soluzzjoni allura nappellaw għal konsultazzjoni tad-WTO. Membri onorevoli, għadna irridu naraw x'lezzjonijiet ser tixtar Russja minn dawn l-avvenimenti fl-Ukrajina u anke mill pożizzjoni ċara tal-Unjoni Ewropea espressa f'dan is-summit. Aħna ninsistu li l-kooperazzjoni tittimbena fuq il-prinċipju tar rispett tal-deċiżjonijiet tas soċjetajiet demokratiċi u ekonomiji miftuħa. Ir-Russja għandha interess b'saħħtu ma' kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea, għandha bżonn investiment tal-Unjoni Ewropea u teknoloġija tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea interessata li tappoġġa li modernizzar tar-Russja. Aħna għandna interess b'saħħtu biex ikun hemm Russja demokratika, moderna u ta' suċċess. Kemm sħubija li modernizzar bejn l-Unjoni Ewropea u Russja. L-sħubija l-Lvant jistgħu jkollhom kontribut importanti f'dan ir-rigward. Is-summit iddiskuta l-viżjoni konġunta tagħna spjazju konġunt mill Lisbona għal Vladivostok. L-Unjoni Ewropea ċarat li jkun primatur nibdew negozjati fuq dan issa. Dak li neħtieġu l-ewwel huwa ftehim ġdid bejn l-Unjoni Ewropea u Russja iktar konformità mal-WTO u impenji importanti oħra u kooperazzjoni kostruttiva fil-ġirien komuni tagħna. Fuq din il-bażi biss l-Unjoni Ewropea tkun lesta li timxi iktar il qudiem u tiżviluppa sħubija qalila u b'saħħitha mar-Russja. Din għandha tkun sħubija bbażata fuq il-fiduċa reċiproka u fuq ir-rispett tal- kom tal-impenji bilaterali u internazzjonali. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi ħafna, Komissarju. Biex nalqu dan id debattitu issa ħnisimgħu minn naħa tal-Kunsill is-sur Veniselos, jekk joġbok. Grazzi ħafna, President. Jiena tajt widen attentivament il-kontributi tal-membri onorevoli tal-Parlament Ewropew u nixtieq nisħaq illi bħala presidenza u jiena personalment nirrispetta s-sensibilitajiet kollha kemm nazzjonali, storiċi, ġeografiċi imma anke ideoloġiċi. Id-diskussjoni kienet waħda kostruttiva ferm, enitna tassow, U wara d diskussjonijiet li l-Kummissarju Fule u jiena kenna fil-summit reċenti, aħna naqblu bħala presidenza ma dawk li jaqblu li fl-Unjoni Ewropea hemm soluzzjoni waħda biss. M'hemmx alternattiva li niżviluppaw relazzjonijiet kostruttivi mar Russja. Mhix imsieħeb faċli, imma huwa wieħed neċessarju u kruċjali hemm linji ġodda ta' diviżjoni f'sferi ta' interferenza fl-Unjoni Ewropea dawn għandhom jiġu vitati akkosta kollox għax tkun verament taġifa jew ma twassi minna xej jekk naħol u situazzjonijiet ta' firda. Dan imur kontra l-interess kemm tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tar-Russja. Għalhekk irridu ntejbu r-relazzjonijiet tagħna magħhom ikun ta' beneficju multiplu, mhix biss fuq il-kummerċ, fuq l-investiment dawn fundamentali, imma jista' jinfluenza wkoll l-għażliet tagħna wkoll. U għalhekk l-ostakli għal relazzjonijiet kummerċjali tagħna għandhom jiġu revokati il-kummerċ bilaterali tagħna qed jiżdied kull ma jmur hemm perspettiva pożittiva u hemm il-possibilità li jkun hemm investiment reċiproku u għal daqstant għanna nużaw dan kollu u naħtfu din l-opportunità u nedu vantaġġ minna. Nistaw nwaslu tkabbir u mpigi per ta' dan. Iżda hemm ukoll kwistjonijiet politiċi. Ma nistawx niddiskutu summit u sħubija bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja u ninsow dak li jedna f'diskussjonijiet ta' qabel u anki dak tal-lum f'dan l-emiċiklu dwar kemm huwa kruċali u neċessarju il-kooperazzjoni għal l-iżviluppi fis-Sirja, fl-Iran, kif ukoll biex insibu ftehim dejjimi biex nikkontrollaw il-programm nukleari. Ġala darba qed nitkellmu dwar l isħubija bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja nqisu wkoll l-iżviluppi fir-relazzjoni tar-Russja mal-Istati Uniti meta niddiskutu ir-relazzjoni tagħna mar-Russja. Aħna nqisu fil-fatt relazzjoni bejn in-NATO u il russja U l-Kunsill is dawn l-affarijiet anke bejn ir-relazzjoni bejn in-NATO u il russja U l-kollega Jannaku ngħidlu x'inhuwa il-valur miżjut għal politika mar-Russja. Personalment jiena ta' sekwiti kolli l-impressjoni li l-politika tal-Unjoni Ewropea vis a vis ir-Russja ta' sekwit tkun inqas minn numru ta' relazzjonijiet bilaterali tal-istati membri. Tkun inqas u mhux iktar. Aħna nabżon valur miżjut Ewropew, għandna bżonn iktar mis-somma tal-partijiet. U dan ikun ċar f'ħafna setturi, per eżempju, fuq l-enerġija. Fil-Kumitat AFET Dan l-aħħar diskutejna dan il-punt fiktar dettal. Aħna għanna strumenti li għanna nużaw. Għandu jkonna iktar relazzjonijiet kummerċali, għandu jkonna iktar ftejim ġdid, integrat u ġdid. Il-facilitazzjoni tal-viżi hija kwistjoni li edemmek u għandha xtaqsam mal-turizmu u għandha jkonna u koll reġim ħieles tal-viżi ġala darba dan ikun possibbli. Għanna niksbu progress fuq dan il-kustjonijiet kollha li semmejt fih dan il-qafas strateġiku tal-relazzjonijiet tagħna. Ħan iddiskutu dan l-affarijiet iktar fil-Kunsill u anke fil-Parlament dwar dan il-qafas strateġiku u l-bilanċ tar-relazzjonijiet tagħna. U naħseb li din id-diskussjoni tatna l-opportunità biex naraw il-qada korrenti li ninsabu fiha U issa ħan nmassal dan il-messaġġ lill-Kunsill meta nidderġgħu niddiskutu din kwistjoni ma' relazzjonijiet tagħna mar Russja. Grazzi. Grazzi ħafna, President fil-Presidenza Rotatorja tal konsil rċevejna sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni biex nagħlqu dan id-dibattitu. Nagħlqu d-dibattitu issa u l-votazzjoni ser isseħħ għada f'nofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna, kollegi, huwa dikjarazzjonijiet tal-Kunsillu tal-Kummissjoni fuq iċ-ċaħda ta' dħul il-barra mill-kosta tal-Greċja allegatament